8 u mid-9 sal sal lejl L-agenda ġa ġitu publikata għad li l-agenda ta' sessjoni u fuq l-internet u koll. Is-seduta issa eh, naġġornawa. Grazzi.